M. Niedermüller. Ah oui, je vais, je vais ajouter que M. Niedermüller n'est pas là. Ouais. Mhm. Bonjour, chers collègues, je pense qu'on va commencer déjà. Bonjour, kollegi, naħseb tajjeb li nibdow. L-ewwel net nixtieq niskużi l-Sur Claude Moraes, il-President euh, tagħna, li ma jistax ikun m'għandux għandu ftit problema ta' saħħa. Mela, għandna tibdil emenda fil- L-agenda 7.1 il-punt il-trialogu dwar id-direttiva ta' proċeduri kriminali u anki il-presunzjoni tal-innoċenza il-fat li jkun hemm assistenza matul il-proċedimenti. Il-punt 5 minn nitkellmu fuq it-Turkija, dak li għandu x'jaqsam mal-azil u l-frontieri esterni U se naraw fl-aħħar zviluppi naħseb li il-punt dwar il-budget mhux se nagħmluh għax is-sinjur responsabbli kellu problema biex jasal bit-titjiriet u għalhekk jekk taċċettaw dawn it-tibdiliet nistgħu nadottaw l-aġenda Nishtiq u kol nejt li l-interpretazzjoni fil-Kroat u fil-Gejlek illum mannix x'informazzjoni oħra għalikom il-ħatra ta' rapporter il-Sinjura Alessandra Mussolini issa hija rapporter dwar id-dossier kooperazzjoni strateġika dwar il-kriminalità u terrorizmi bejn il-Europol u l-Emirati. U s-sur Fontana huwa rapporter dwar il-rapport dwar il bosnia u l-Europol u wara li sinjura Makovej issa saret membru tal-ICR il-dossiers li għalija hi kienet ir-rapporter nqasmu u Sinjura Matera se tkun ir-rapporter dwar l-Ombudsman Ewropew. il tielet punt il-komitat qed japprova l-laqa tal-koordinaturi Tajjeb wisq, punt ta' informazzjoni, settembru tal-2015 għanna il-rapporti li ġew adottati skont il-proċedura simplifikata l-artiklu 52 il-Kumitat Libe dwar il-proposti tal-Kumitat. L-ewwel net du Parlement Europeen e du Conseil abrogeant certains actes liés à qed nitkellmu fuq l-ispazju ta' libertà, Sigurta u ġustizzja proposta deċiżjoni Ewropew dwar il-kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjara fil-kriminal u għanna u koll Il-rapporter ta' dawn it-tlet dossiers huwa Claude Moraes u il-vot tal-Parlament se jsir fl-24 ta' Novembru ta' din is-sena il-vot il-votazzjoni ssir illum fit-tlieta, qed joġobkom ġibu il-tabella, il-kartellun elettroniku tagħkom. U issa, il-punt numru erba' għanna il-Sinjura eh, Sigan, direttur ta' Digi Home, direttur ta' Strategija u Affari Ġenerali, għax isirrute illum ma jistax ikun ma nax qiegħed it-Turkija. Mela nisimgħu s sinjura Sigan. Diġà kienet preżenti wkoll għal tal-koordinaturi. Grazzi ħafna. Bonġu il-kulħat, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, jiena nixtieq nirringrazzja nirringrazzjahom tal-li tajtu l-Kummissjoni dan iċ-ċans li nitkellmu dwar is suġġet dwar il- diskutu l-aħħar żviluppi dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni. Aħna nitkellmu dwar l-istatistika dejjem nitkellmu fuq il-fatti Il-numru ta' dawk li waslu minn jannar tal-2015 issa huma iktar minn 750.000 eh, persuna minn mindu adottajna l-Aġenda tal-Immigrazzjoni f'Mejju ta' din is-sena qegħdin naraw kif qegħdin naħdmu aħjar fuq din il-kriżi. Qabel intikom l-aġġornament Skont ġifiri l-agenda tal-lum, nishti nejdilkom kemtejn dwar il-krizi minnan fija. L-ewwel net nirriferi għal kuntest ġeopolitiku li ovvjament huwa il-fattur għal din ir-raġuni għal din il-kriżi. Is-sitwazzjoni fis-Sirja u fil-Libja ma ħsibx li fil-futur rib se tinbidel, ġifieri il-kriżi mhux se tintemm u mhix eh, xi ħaġa ta' emerġenza u il-fat li għanna popolazzjoni sħaħ li għedin jitilqu eh, minħabba situazzjoni fis-Sirja hemm ukoll l-immigrazzjoni mill-Afganistan li din ukoll biħsiba li tiżdied imħabba nuqqas ta' sigurtà f'dan il-pajjiż. Mela fil-bidu il-kriżi hemm rajnija li seħ fil-Mediterran ċentrali mill-bidu tas sena kien hemm xi 600 persuna li waslu. Situazzjoni laħqet eh, situazzjoni kritika f'Ġunju u f'Lulju u bdiet mbagħad eh, tinżel f'Awwissu nazzjonalitajiet li rajna kienu nies mill-Eritrea, Niġerja, is-Sudan u s-Somalja. Jiena nixtieq nirriferi għal summit ta' tal-Belt Valletta li jibda jibda għada jiena naf li dan il-summit ta' jumej se joffri risposta tajba u li jagħti riżultati tangibli biex verament aħna nurru għajnuna mal-pajjiżi tal-Afrika. Is-summit tal-Belt Valletta huwa importanti u mhux il-bidu huwa bbażat ukoll fuq il-kuntatti u x-xogħol li aħna ilna nagħmlu mal-imsieħba tagħna tal-Afrika għabbażi ta' eh, ftejjimiet u proċessi reġjonali bilaterali, per eżempju reġjonali Kartumu u Rabat, Ġifri mhux qed nibdew minn xejn, imma edin nibnu jiena verament għandi fiduċja li se jkun riżultati tajbin qed nippruvaw fl-ispiritu ta' appartenarjat biex nuru x'inhuma il-proġetti konkreti li nistgħu aħna nimplementaw fix-xhur li ġejjin għabbażi ta' relazzjonijiet li diġà għandna. Imma il-kriżi il-konċentrazzjoni aħna imbidlet għal Mediterran tal-Vant 140,000 li waslu mill-bidu ta' din is-sena, rotta eh, ġdida. Il-Kummissjoni ovvjament ippruvat tara kif isib il-kaptu tal-dawn iż-żewġ postijiet fejn qed issir il-kriżi. U fl-aħħar ta' Mejju anki Settembru aħna ħriġna b'żewġ pakketti ta' miżuri ta' emerġenza L-edeja kienet kif insalvaw il-ħajjit tan-nies li jkunu qegħdin fuq il-baħar u naraw il 160000 elf persuna li waslu kif min kien sejħu xsibom. Jiena fil-bidu ta' ottubru kelkom laqata dan il-komitat ma' diċiħom u tajnikom l-aħħar aġġornament anki il-komunikat ta' 23 ta' settembru u id-diskutejtu dawn dan ix-xogħol ta' prioritarju li konna aħna bdejna. Illum ħanidilkom xaħġar dwar il-komunikat tal-14 ta' Ottubru ġifiri tal motta kif qed jiġi implementati dawn dan ix-xogħol ta' priorità. Dwar l-operat, l-affert li ktar importanti huma dwar il-hotspots u l-emergency relocations l-approċ tal-hotspots u l-implementazzjoni ta' l-iskemi ta' relocation edin jinbdow, anzi ed jibdow jgħatu riżultati tajbin. U tajjeb iġifiri li konna manager tajjeb tal-krizi il-hotspot tal-Lampedusa, qed taħdem eh, b'mod sħiħ u qed u iktar hotspots fl-Italja u fil-Greċja. Fil-Greċja hemm hotspot fl-Lesbos li dal-waqt tkun fully operational u qegħdin inkomplu insaħħu f'Kios Samos eh, Kos u Leros u qegħdin nisperaw li sal-ħar ta' Novembru dawn ikunu qed jaħdmu bisħieħ. Mela, numru ta' persuni li qed involuti 105 persuni mill-Italja u 30 mill-Greċja. Iġifiri, pass jeb fid-direzzjoni tajba imma l-proċess ridu naġluħa. Ovvjament ridna u koll niksbu ċertu esperjenza qabel nitħlu fl-implementazzjoni, fil-fazi tal-implementazzjoni sħiħa. Hemm bżonn ninsemmu wkoll l-sfidi għabbażi ta' din l-ewwel esperjenza għax hawnhekk qed nitkellmu fuq il-problemi djufijiet li aħna tajna maħħu f'din l-ewwel fażi. Il-djufijiet huma marbuta mal-fatt li qegħdin fil-bitu ta' dan il-proċess. Hemm bżonn nitalmu nidentifikaw l-sfidi li għanna qoddimna u rridu naħdmu issa biex insibu il-kaptu tagħhom. X'inhuma dawn l-isfidi? L-ewwel nett, ir-reġistrazzjoni u l-compliance tal-jura dak nafu li dan joffri problema fil-Mediterran tal-Vant. Ovvjament, eh, l-EASO jisu 43% biss tal-biet jiġu trattati dwar ir-relokalazzjoni. Ovvjament, ma tantx hemm min isaqsi għall-azil minn dawk il-pajjiżi li jistgħu isaqsu għall-azil. Din toffri wkoll problema, rridu naħdmu fuqha. Ovvjament li naraw li l-hotspots jaħdmu bisħieħ u importanti ħafna biex dan il-kanizmu ta' relocation nsaħħuħ. Aħna nistennaw li l-iskadenza tal-istabilixxa l-Kunsil Ewropew u x-xogħol tagħna, x-xogħol attiv tagħna fil-post jippermettu li sal-10 novembru dawn il-hotspots ikunu qed jaħdmu kif suppost skont kif jixtieq il-Kunsil Ewropew Dan huwa messaġġ importanti għalikom fil-fatt. Aħna nixtiequ imma immorru li lin minn din ir-risposta li qed nagħtu li hija fuq medda qasira ta' żmien. U għalhekk aħna proponejna l-mekkaniżmu tal-relocation tal-kriżi biex verament dan biex nirrispondu għal talba ta'kom meta kont nitkellmu dwar l-ewwel mekkaniżmu. Il-Parlament fuq dan id-dossier huwa koleġislatur u għalhekk jiena nenkoraġġikom biex tibdew diskussjoni mill-aktar fis fuq dan id-dossier. Il-modi oħra ta' kif aħna nejnu l-istati membri, għax ovvjament il-komunikat ta' ottubru ikompli minn dak ta' settembru, ħana ġorma konfti ta' kif nistaw nejnu l-istati membri li huma konċernati mill-krizi. Ovvjament il-prezenza tagħna fuq il-bahar, nżidu il-risorsi u l-assi tal-Frontex, tal-operati Poseidon u Triton. L-istati membri issa qed ninkoraġuhom biex jgħadu risorsi oħra um, biex dawn iż-żewġ operati jatmu tajjeb. Eurofor ah, Eurofor for Med um, għaddit mill-ewwel fażi, ġifri l-bdil ta' informazzjoni u anki il- il-data collection se taddi naddu għattini fazi, iġifiri kif inwaqfu il-bċejċ tal-bahar um, fil-bahar fil miftuħ ovvjament jaqa taħt il tafu kol fuq il l-aġġornament dwar il-return imson li inkomplu li nsaħħu l-kredibilità tal-politika tal-immigrazzjoni u tal-azil tal-Unjoni Ewropea anki ġifiri nkomplu eh, fl-2015 eh, l-Italja ħadet sem f'Axra, il-Graċja ferba u destinazzjonijiet kienu n-Niġerja, u l-Albanija u irridu naraw kif insaħħu il- li maniġjar fuq il-frontieri u r-return tal-immigranti. Referenza għal dan kollu sensibu fil-komunikat tal komissjoni tal-Programm ta' ħidma tal komissjoni għal-2016. Nixtieq insemmi issa xi punti ta' informazzjoni dwar il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Intom tafu li fil-bidu ta' Ottubru kenna konferenza dwar il-Balkani u l-Mediterran tal-Vant u minnem ħarġu kol numru ta' eh, miżuri biex ikonna verament kooperazzjoni iktar effettiva ma' l-imsieħba li ta' fid-żona tar-rotta ta tal-immigranti. Naraw li eh, kien hemm partiċipazzjoni qawwija minn Turkija, l-Ġordan, il-Lebanon, il-Libanu u ġifri mal-pajjiżi tal-Balkani u tal-Vant eh, tal-Mediterran. tal balkani u tal vant tal mediterran qed naraw li se jkun hemm għajnuna kol għal Turkija, għal Ġordan u Libanu inkwantu għall immaniġjar tal-refugjati li jkunu f'pajjiżhom. Intom ukoll tafu li fl-aħħar ta' Ottubru kien hemm summit żgħir dwar il-Balkani tal- eh, tal-Vant imħabba ir-rotta tal-, tal vant mħabba ir rotta tal tal Mediterran u kena 17 il-action plans u operational actions u koll li miżuri li ridu jittieħdu mill-ewwel u dan se jibdow. Riżultati konkreti ta' dawn l-impenji qed narawhom u li l-fatt huwa li għandna kontatti anki permezz tal-video eh, conferences qed nagħmluhom ta' spiss ma' dawn il-pajjiżi u qed ikun hemm monitoraġġ tal-flussi. Punt ieħor punt ieħor konkret kien dwar il-fatt li imdbatu 400 pulizija fi Slovenja u dan ġara. Indbatu. Issa qedna nagħmlu l-analiżi tal- mapping tal-rizorsi u anki lajnuna minn entitajiet internazzjonali finanzjarji li jistaw jgħatu semu kol. Nishti issa nirriferu għal punt li huwa importanti f'din id-dekjarazzjoni nitkellmu fuq l-intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni mal-Afganistan, il-Bangladesh u l-Pakistan dak li għandu xaqsam mal l-fat li jindbatu l-ura il-persuni, il-return. Kienem laqqa straordinarja oħra tal-ġustizja affarijiet interni. Matul din il laqqa ġi diskuż dak kollu li l-ġrajiet ta' dawn l-aħħar ġimgħat sabiex naġlu bl-implementazzjoni tal-hotspots u anki l-postijiet tal-relocation. Re u l-istati membri reġaw ġew mitluba biex iżommu kelmitom ġifiri anki jgħinu l-leazo u l-Frontex. Il-konklużjonijiet tal-biraħ huma importanti ħafna biex naraw eżattament fej qegħdin fix qegħdin fis-sitwazzjoni nsibu u kol punti importanti ħafna dwar l-istrateġija tal-formazzjoni, kif nistaw insaxħu l-informazzjoni għal kem għal dawk li jtifittru l-azil, traffikanti u kol. Mm, l-immigranti għandhom ikunu informati bil-obligi drittijiet tagħhom matul ir-rotot kollha anki li l fatti jridu jirreġistraw fl-ewwel stat fejn jaslu Aħna e, bdejna kampanji pilota ta' formazzjoni issa ħankomplu nifukaw fuq dan kollu b'mod iktar strutturat. Il-Kummissjoni Id-Direttur ġenerali kif tafu futana qiegħed fit-Turkija, kif qed tilkom ġifri Turkija u importanti, laqata l-ewwel viċi President din il-ġimgħa u tajjeb li eh, konna laqa miegħu dwar l-affar situazzjoni għan semmi u kol il-punt dwar il-finanzi qabel minflok nitlu fid-dettal naraw hemm eh, ukoll din l-structure support naraw il-fondi, il-fond tal jażilu l-integrazzjoni, anki il-fond tal-sigurtà interna. U naraw kif namlu nużaw il-programmi nazzjonali hemm ukoll lajnuna ta' emerġenza l-ammonti huma olijin imma xorta edin naħdmu fuq kull proposta li qed tasallina mill-Istati Membri dan l-aħħar talbiet saru minn Greċja, Finlandja, l-Ungerija u qegħdin nistudjawhom dawn it-talbiet għall-għajnuna. Qed nitkellmu fuq xi 39 miljun. Only uh, biex nejdu kollox hemm ukoll ammont speċifiku allokat għal qabel isħubija għal pajjiżi kandidati hawnhekk qed nagħmel referenza għas-Sirja u għal fajrom miżura speċjali ta' 10 miljun euro taħt din il-miżura ser jiġu allokati sabiex um, namlu tajb għal kapacità ta' dawn iż-żewġ pajjiżi u anka hemm diversi NGOs attivi minn dan l-aspett. Umbat biex eh, nikkompletaw din l-istampa l-lodot li qed jintużaw f'każijiet ta' emerġenza hemm mekkaniżmu speċifiku li mhuwiex parti mill-lodot ta' DG Home iżda huwa biċċa qodda tal-Unjoni Ewropea u l-attivazzjoni ta' dawn lodot għadhom għaddejjin fil-każijiet ta' pajjiżi li talbu lajnuna bħal Kroazja u Slovenija u l-Ungerija u kol talbet għajnuna iżda madiex attiva taħt dan it-tip ta' mekanizmu. Nishtiq insemmi u kol rigward għajnuna finanzjarja u kol li qed intuża sabiex nejnu s-sitwazzjoni, e, trust funds, b'mod partikolari dak li ser jintuża għal kriżi fis-Sirja il madrid Fund u anka il-Trust Fund għall-Afrika illi huwa wieħed illi ser nitkellmu dwaru anka fis-summit tal-Belt Valletta u illi ser eh, appuntu ikun din il-ġimgħa stess fil-Belt Valletta. Dak li interessanti huwa li dawn it-trust funds mhux biss jiprovdu fondi, iżda huma miftuħin għal parteċipazzjoni u l-kontribut tan-naħa ta' l-istati membri, ġifri dinja possibilta' oħra biex nżidu il-budget disponibli għal din is-sitwazzjoni. Issa, rigward l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, naħseb li diġa kellna laqa, fil fat diġa kellna laqa dwar dan dal-ħodu u nistanejt illi rigward l-annes li għamil referenza għal kazijiet ta' azil u politika ta' ritorn, nista' nassigurakom illi mhux biss bħala gwardjana ta' trattat, iżda anka bħala il-fatt illi DG Home qed jipprova juża l-odot kollha għad dispozizjoni tiegħu appuntu sabiex nirkupraw din il-kriżi. Għalhekk aħna qed il prerogativi tagħna f'dan il-qasam u bla dubju għaddejjien bil-fazi ta' verifika ta' ksur biex inkunu nistaw nejnu u nkunu nistaw naraw flima fazi qed isir dan it-tip ta' ksur. Aħna dejjem nżom kuntatt ma l-istati membri nitolbuhom informazzjoni għaddejjin bid dialogu magħhom u nafu illi bilħabba illi l-affarijiet mhux qed isiru dejjem kif suppost aħna qed inkomplu nisguraw illi trattat jiġu mħarsa. Naħseb illi rigward il-punti prinċipali tal-komunikazzjoni ta' Ottubru illi hija komunikazzjoni ta' segwitu għal dik ta' qabila naħseb illi qedtilkom kollox bħala introduzzjoni. Għalhekk nixtieq nirringrazzjakom ħafna tal-li tinvolvu ruħkom u tikoperaw mill-viċin Mana u nittama illi nistaw namru progress anka fuq il-files leġislattivi illi attualment għana qoddimna u oħrajn illi jistaw jaslu qoddimna fil-ġejjini. U nfakkarkom li aħna dispożizzjoni ta'kom biex nisimaw il-kommenti ta'kom illi huma estremament importanti għalina. Naf illi għandkom ħafna kuntatti li għamiltu ħafna kuntatti intom stess fuq il-post għaliex żortu intom stess diversi pajjiżi u jekk ikun hemm bżonn ta' informazzjoni addizzjonali nista' niżgurakom illi il-kollegi kollha tagħna qed jagħmlu kollox sabiex eh, jittrattaw kif suppost din il-kriżi jaffaċċawha u jippruvaw isolvuha u nishtiqu nittamaw illi nkunu nistaw insolvu din il-krizi mill-aktar fis possibli, pero tafu li dinja krizi daqxajn atipika u irridu għalek insibu soluzzjoniet fuq meda twila ta' żmien bħala parti mill-agenda dwar l-emigrazzjoni. Din miex situazzjoni ta' emerġenza biss u naħseb li għalek il-ħidma komuni tagħna ser issaħħaħna u tilluminana u inkunu nistaw nitrataw il-problema tal-emigrazzjoni b'mod aħjar u l-kolna perspettiva aħjar fuq medda twila ta' żmien. Bla dubju nixtieq um, ngħid li se nkun qed nisma' l-kommenti tagħkom mm, minn issa l-qudiem. Grazzi ħafna, Signora Sigan, għal dik l-informazzjoni li għadek kif għaddejtilna rigward l-implementazzjoni tal-miżuri tal komissjoni Issa naddu l-ewwel kelma lill-ewwel kellim. Sordi għastemera. Grazzi, Signor President. Smajt b'attenzjoni kbira. Dik l-informazzjoni dik il-briefing ta' Sinjura Sigan Għandi ħafna mistoqsijiet kieku imma ħan il-limita ruħi biss għal waħda. Ma nafx hekkux b'intenzjoni jew inkella li l-aħbarijiet huma ftit pożittivi. Ma smajt xejn f'intervent tiegħek fuq eh, l-espressjoni ta' relocation eh, għalek nishtiq nkun naf jekk joġbok fuq is-sitwazzjoni ta' dawn is-suġġetti potenzjali ta' relocation u x'in id dinamika tagħha li qiegħda tiġi segwita hawnhekk. Għaliex għandna 20,000 Anzi, għana 140.000 illi iridu jiġu relocated, ġifiri jekk joġobkom tista' tajdu li xaħġa b'mod partikolari fuq dan is-suġġett bil-mira ġifiri ta' eh, relocation, grazzi. Merci, Monsieur Demera. Sylvie Guillaume, du groupe de socialistes. Grazzi ħafna l-Sur Dimera issa l-Sur Gion. Is-Sinjura Gion. Eh, grazzi ħafna, Sinjura President, u nirringrazzja wkoll is-Sinjura Sigen illi tatna dan l-aġġornament. Aħna inħossu illi ħafna operazzjonijiet ġew imnidija diversi inizjattivi saru iżda ta' kull darba jkun diffiċli ħafna illi naraw daqsxejn x'kienu r-riżultati. Aħna nħossu illi hemm xi ftit ta' inerzja f'ċerta bnadi. Kull ma naraw interess huwa illi ċerta postijiet jiksbu finanzi. Pero rridu nagħmlu xi ħaġa mill-aktar fis possibbli eh, xitwa qed toqrob u bħalma qal l-Viċi President tal-Kummissjoni ser tkun situazzjoni diffiċli ħafna għal kulħadd għalhekk hemm bżonn illi nittrattaw din il-problema il-kol flimkien, naffrontaw għal-kol flimkien. Jiena nixtieq erba' tipi ta' informazzjoni. L-ewwel net rigward il-hotspots. Jiena għadhom iħasbuni dawn il-hotspots. Inti għettilna illi inti tajtna, nsi skużawni, xiftit ta' dettalji oħra illum u aħna fusna minna xiftit riċerka u sibna aktar informazzjoni dwarhom, però tista' tista' tgħidilna eżattament kif jaħdmu eżattament daw il-hotspots, jiġifieri kif taħdem jaħdem il-proċess ta' reġistrazzjoni tal-tiftix u sejbin tal-akkomandazzjoni, eċċetera. Issa, rigward is-sistemi ta' reġistrazzjoni, jien għamilt ftit riċerka dwar dan u x-xukjajt ftit ruħi meta irrealizzajt illi hemm proċess doppju ta' dan ir-reġistrazzjoni. Hemm dak tal-UNHCR u emmiħor għaddej u koll. Ma nafx hux wieħed li involvi l-autoritajiet grigi jew l-NGOs, pero jeżisti proċess ta' reġistrazzjoni ieħor parallel. Tista' tagħtina aktar informazzjoni dwar dan għaliex eh, informazzjoni ta' dan it-tip hija importanti ħafna u tista' tgħidilna xi ħaġa aktar dwar il-politika tar-ritorn jew l-operazzjonijiet ta' ritorn, inti, inti kontettejt li l-mandat ta' Frontex qed jerġa' jiġi eżaminat. Tista' forsi taqsam aktar informazzjoni dwar dan u mbagħad xi Inti semmejt il-notifiki illi qed jintbatu dwar id-dritt għal azil lil numru ta' stati membri. Nixtieq inkun naf x'tip ta' segwitu qed tbassru li ser ikun hemm u għalkemm dan jista' ma jkunx is-suġġett tiegħek, però eh, napprezzek tina xi tip ta' dettalji addizzjonali. Fl-aħħar nett, ma nafx jekk fimx tajjeb jew le, però jidhir li inti għedt il waħda mid-diffikultajiet qed tkun illi ħafna minn dawk illi jitfaw l-applikazzjoni ma jkunux eligibbli għaliex mhumiex ġejjin minn stati illi illi jista ikollom riallokazzjoni. Huwa minnu dan grazzi is-Sinjura Midstorm issa. Grazzi, grazzi ħafna tal din il-prezentazzjoni. Napprezzaw ħafna li dejjem niddiskutu suġġett ta' dan it-tip partikolarment fi żmien fejn anka l-istess kredibilta tal-Unjoni Ewropea qed ehm, tiġi mistoqsija. Issa, il-persuni, il-numru ta' persuni li qed jiġu riallokati, dan huwa ridikolu, il-figuri huma ridikoli. Nixtieq inkun naf. Sempliċement, għaliex dan huwa minnu, għaliex hemm dan it-tip ta' minn? u għaliex l-istati membri għal darbohra mhux qed jirrispettaw l-obbligi taħħi tagħhom, obbligi illi huma taw il-kelma tagħhom illi ser segwu u Kif ser jaħdmu dawn l-iskemi ta' reallokazzjoni biex jaħdmu kif suppost l-Svezja kif tafu qed nirċievu numru kbir ħafna ta' refuġjati. Sa issa irċivejna madwar 190,000 persuna illi jaqbes 160% is-sem tagħna ta' persuni li nistgħu naċċettaw Jiġifieri mhux qed ikun hemm sejm tal- peace kif suppost bejn l-istati membri, u għalhekk nixtieq nkun naf mill-Kummissjoni x'passi qed jittieħdu brabta mat talba tal-Gvern Svediż sabiex jipparteċipa fl-iskema ta' riallokazzjoni biex ikun jista' jassisti li l-Iżvezja ħalli jkun hemm riallokazzjoni ta' persuni mill-Iżvezja għal pajjiżi oħra. Dinja l-mistoqsija li qed isaqsu ċittadini ta' pajjiżi tassew nixtieq inkun naf u nixtieq tweġiba dwar x'qed tagħmel dwar dan kollu l-Kummissjoni. Grazzi li Sinjura Wickstorm u issa Sinjura Ferrara. Grazzi, Sinjura President. Iva, pradupju għadna il-bot ħafna minn l-inizjattivi li xtaqna naraw minnaħat tal-Kommissjoni. Eh, Il-Kunsil sfortunatament ta' bidu tajjeb iżda ma żdamx mal-kalma tiegħu. Għal darbohra aħna qed nistennew ċerta proposti dwar il-bidliet ta' regolament ta' Dublin illi għalkemm l-ewwel proposta għal bidla tal-Dublin Regulation saret xorta waħda ma sar xejn, jiġifieri ma sar xejn dwar il-fatt li pajis pajjiż fejn feħi jaslu l-ewwel dawn l-emigranti għandu jibqa' huwa il-peace tagħhom u jilqaħħom huwa. Xorta waħda għadna qed nħossu il-peace ta' din il-problema aħna fost l-iktar, wieħed mill-iktar pajjiżi li qed inbatu, qed naraw ħafna aħna xettiċi ħafna fuq dak li qed issir, Eh, mhux biżejjed għalkemm huwa l-ewwel pass però xorta waħda eh, għadna l-bot ħafna minn soluzzjoni għaliex m'hemmx biżejjed kooperazzjoni kif suppost bejn l-Istati membri u l-flus ta' granti. Grazzi ħafna lis sinjura Ferrara u l-Onorevoli Bayer. Grazzi ħafna, Sinjura President. Illum qed nitkellmu dwar kif l-Unjoni Ewropea qed tindirizza din il-problema tal-emigrazzjoni. U jiena nasal biss għal konklużjoni waħda illi m'hemmx tweġiba. Kellna ħafna summits fi żminijiet reċenti, iżda dawn waslu biss għal aktar kaos, għal aktar tal-bit tal-azil u anka mill-figuri tal-bira stess stajna naraw, nistgħu naraw illi din il- Eh, din il-problema qed tikber jista' jkun hemm fost dawn l-immigranti anka terroristi. Din il-kriżi turina illi is-soluzzjoni ma tistax tinkiseb minn mill-burokrati li ma ġewx eletti dan l-Unjoni Ewropea. Ix-Schengen hija falliment komplet l-emigrazzjoni u l-immigrazzjoni hija huma kwistjonijiet nazzjonali l-Unjoni Ewropea m'għandix tindaħal f'dan jiena konxa mill-fatt illi delegazzjoni ser iżżur lit turkija fil-ġranet illi ġejjin. Però tistgħu tgħidulna aktar dwar kif l-affarijiet ser jipproċedu, x'għandna qudiemna fuq xiex kif ħan proċedu dwar dawn u meta għana nistennew xi tip ta' riżultati. Tiri mistoqsija minna ħadd hija din Hemm ħafna persuni li qed jaslu fil-Greċja u fl-Italja illi ma jissodisfawx ir-rekwiżiti għal riallokament, riallokazzjoni. Allura dawn x'għan għamlu bihom qed jintbagħtu fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Spinelli. Grazzi, Signora President, qabel ma nitkellmu fuq il-hotspots illi fl-opinjoni tiegħi għastu għal ħafna problemi, hemm situazzjoni gravi ħafna illi nġbdilkom l-attenzjoni tagħha tagħkom għalija rigward l-assistenza li qed niprovdu l Greċja. Il-Kummissjoni jidirla illi bdiet bdiet tagħti din it-tip ta' assistenza lil pajjiż illi jinsab taħt ħafna pressjoni minħabba l-emigrazzjoni, minħabba l-flussi emigratorji li l-kol kem aħna nafu bijom, pero jeżistu ċerta inizjattivi minħat tal-Kommissjoni illi um, permezz tagħhom ma jistawx jintużaw il-flejes allokati għal Greċja, mela xinu ma daw il-kondizzjonijiet. l awtoritajiet tal-Greċja irridu jantiċipaw huma il-flejes flejes li jintużaw għall-ikel, għat ta' dawn iċ-ċentri, eccetera. U eventualment qed jintqal l-awtoritajiet Griegi li dan il-flus ser jingħata lura lilhom. Issa, il-Kummissjoni kif tista' tippretendi dan kollu? Din hija ta' ignoranza kbira wara li il-Greċja għal ħafna snin kienet sottoposta għal austerita. Ma tafux li l-Greċja ma tistax tagħmel tajjeb għal dan il-flus u tantiċipa dawn it-tip ta' flejes Is-soluzzjonijiet jeżistu, soluzzjonijiet huma re realistiċi ħafna. Kull mandu jiġri huwa illi nallokaw ċerta flus lil Greċja nitfawhom f'kont fil-bank u dawn il-fejes fil-bank tkun tista' tużhom il-Greċja biss biex tejn lil dawn l-emigranti. Ovvjament ser ikun hemm kontroll tal-Greċja, iżda din hija xi ħaġa ta' urġenza. Din hija xi ħaġa li trid issir mill-aktar fis possibbli, Sinjura Siegen. U jiena għalhekk irrid tweġiba preċiża u li tingħata mill-ewwel. Issa rigward il hotspot Jekk għandi ħin, iva għandi ħin tajjeb mela nitkellem dwar dawn il-hotspots fl-Italja. Il-Kummissjoni qed tirrakkomanda lill-Istati Membri illi jallokaw esperti kemm mill-EASA kif ukoll minn Frontex u tispeċifika li dawn l-esperti u fuq nikwota għandhom ikunu disponibbli għal żminijiet twal ħafna biex ikunu jistaw jibdew jaħdmu l-aktar fis possibbli. Għalhekk hawnhekk nitlob lill-Sinjura eh, li qed tirrappreżenta lill-Kummissjoni jekk dan il-kunċett ta' żmien twil u konformi mal-fat illi il-hotspot per se mandomx ikunu xaħġa illi jibqaw jeżistu għal tul ta' żmien skont artiklu 78 paragrafu 3 ta' trattat jew xandu jisir f'każijiet ta' emerġenza fuq medda twila ta' żmien. Ejja ma ninsewx il-dawn il hotspot ser jispiċċaw ċentri ta' detenzjoni fuq medda twila ta' żmien mingħajr ma nifqun sejhulom ċentri ta' emerġenza. Xi dan kollu? Ifisser illi għal kemedna illi dawn il-hotspots huma biss ċentri ta' emerġenza xorta waħda kwalsiasi deċiżjoni ser tittieħed mingħajr ma jkun hemm kod li tinvolvi l-Parlament Ewropew, jiġifieri il-Kunsil biss ħajiddeċidi fuq dawn il-hotspots. Taqsek naqfaw hekk tkellem biżejjed, grazzi. Merci, Madame Spinelli, ċer uh, kolleg Grazzi, Signora Spinelli, nitlobkom eżis kollegi sabiex iżommu mal-ħin ta'kom ta' zewċ minuti. Grazzi ħafna. U grazzi u koll tal-kollegi li għallu ċertu punti li xtaqt nejdom jint naqbel li għet nitkelmu ħafna fuq il-reġistru ta' refugjati ma l-aħbarijiet li qed nirċievu li ħafna refugjati spiċċaw ġew deportati għax ma setgħux jażlu pajjiż ta' akkoljament li nafu li fi dritt tal-ażil mhuwiex possibbli li wieħed jażel pajjiż. Allura, dan is-suġġett kif ħa nindirizzaw għat niskelmu dwar ċentru ta' detenzjoni fejn jistaw jizzammu għal massimu ta' 18 xar. U dana jista' allura jirriżulta fi problema kbira kif semmit is-Sinjura Ferrara wkoll. Il-Greċja u l-Italja ma rridux li jispiċċaw jarfaw il-pis kollu ta' din il-kwistjoni tal-hotspots u kif nistaw li ngħinu l dawn il-pajjiżi meta nitkellmu dwar is-solidarjetà ma jfissirx li nimlew il-Greċċja u l-Italja bil-hotspots imma għajnuna ekonomika u koll u rridu naraw eżattament qed jiġri, speċjalment għaliex ir-relocation qed issir vera bil-mod Iħassibni ħafna wkoll il fat li l-opinjoni pubblika x'ħa taħsab fuq dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni Maluqin. Għaliex issa wkoll ħajkonna xitwa ħajkonna dawn ir-refuġjati kollha, ħajasal il-maltemp, il-bart u ħajkonna televizjoni tagħna eh, mimlijin b'fotiġu ritratti ta' fajt ħafna iktar li b mill-li għadin naraw issa. Uh, merci, Madame la Présidente. Grazzi ħafna, Signora President. Erba mistoqsijiet għandin. Oh, ma tanċanna ħin, l-ewwel net. Il-ġimgħa l-oħra rajt f'gazzetta li il-Kummissjoni ma nafx xi ħaġa uffiċjali di u x'qed taħseb li se jkun hemm 3 miljun talba għal refuġjat f'sena d-dieħla u sal-2017 din l-informazzjoni tikkonferma inti fuq xiex qed tibbażaw dawn iċ-ċifri x'taħseb fuq? tini punt fuq il-hotspot jiena naqat ma mistoqsija li diġa smajna l-informazzjoni li għandna eh, tgħid li ħafna refugjati qed jirrifjutaw li jirreġistraw ruhom fil-hotspots. Ġifieri x'se nagħmlu b'dawn in-nies? X'jiġri minnhom? X'inhija il-politika li qed insegwu? vizavi dawn il-persuni. U ftit jiġu minn pajjiż li huma eligibli imma eligibli għal xiex fir relocation jew għal status ta' refuġjat. Tillet punt il-fondi il issa, il-fondi għall-Afrika, imma l-istati membri et naraw eh, em, eh, li ma tantx jikontribwixxu. Dejjem nieħdu mill baġit tal-Unjoni Ewropea u x'inhi l-istrateġija tal-Unjoni tal-Kummissjoni biex l-Istati Membri jikontribwixxu biex sabiex jikkommibilizzaw ukoll il-mezzi anki fondi privati li tant għanna bżonnom biex għas-situazzjoni nizibur għuna fija. U rriba punt, meta taħsbu li intom se tissottomettu bażi legali ġdida għal Frontex eh, għal Frontex hemm żewġ punti hemm il-mandat tagħhom sabiex ikollhom rwol iktar importanti fil-hotspot u anki għall-inizjattiva tar-ritorn. U meta allura intom se dil-proposta ta' bażi legali ġdida se meta se ittuwa lill kumitat tagħna? tissottomettu għal komitat tagħna grazzi. Iva, issa il sinjura Keller. Skele li kienet ir-rapporter ukoll. Thank you. Actually, I can just Grazzi, jien nistaw wieġeb ukoll għal xi affert li qalu l-kollegja tu kif issemmi x'idu nagħmlu bin-nies li ma jgħidux jiġu reġistrati, il-kontrarju ma hija verità ħafna nies li jridu jidħlu fiċ-ċentri ta' reġistrazzjoni m'hemmx biżejjed kapaċità biex nirreġistrawhom, iġifieri aħna il-problema hi mhux ehm, kif ħa il-problema kif ħa nirreġistrawhom. Yes, it's very true. There's people Iva wa minnu hemm nies li qed jippruvaw jiġu reġistrati, morru u għaraw bajnejkom taraw nies li dis illi huma disprati li provaw jidu fil-hotspot fil-ċentru ta' reġistrazzjoni, ma il-proċess ta' reġistrar huwa diffiċli huwa eh, bil-mod ħafna ma nafx qed jiġri qed niġi tradotta ħażin nistaqsi s-sinjura eh, eh, kellima. Imma dak li qed jiġri għandek pledges li mhux qegħdin jiġu rispettati, l ġermanja ċettat 12 għaxar eh, post u ħaġa redikola jekk inti għandek familja ta' 12 per eżempju, 10 minn nies mu sens u laqas il-prioritajiet tal refugjati mhux qed jieħdu konsiderazzjoni, sa' ti membri jieħdu żmien twil biex jiddeċidu kif jista' jkollok persuna tistenna xarejn blanda fejn toqgħod la saqaf fuq rasa xejn u jistgħu f'xi punt jiġu relokati f'pajjiż li laqas biss jafu limu. Dik huwa dik hija problema u jridu nitrattaw b'mod urġenti. Imbagħad fuq e, tħul legali u sikur ta' refuġjati kuljum qed jitilfu ħajjithom in-nies fil-Mediterran, ġifi din hija l-ewwel priorità. Unbat nixtieq ngħid lill-kollegi jekk niftakru li jena tajna iżjed flus il-Frontex biex dawn isalvaw in-nies fuq il-baħar jom il-flus u l-flejjes qegħdin jintużaw għal-iktar personal u għal-iktar bastimenti iżda mhux għal-iktar salvataċċa li xumma li għamlu għas solverjanza u jitolbu li l-pulizija biex jihdu n-nis l-ura ġifri jista jkun hemm min toġbu dil ħaġa imma il-flus mhux għalhekk tajnihom lil Frontex ġifri kulħadd għandu jkun jafa din li il-flus mhux qegħdin jintużaw għal salvataċ, eh, salvataċ ikun wieħed kultant meta ma jistax jagħmlu mod ieħor. Grazzi Sinjora Keller issa Sinjora Wimberg. Tack fru ordförande. Jag måste säga att jag är djupt bekymrad över mitt land Sverige. Eh, vi hörde här Cecilia Wikström. Grazie Hafna. Jena ta' sew imħasba dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżi. Cecilia Wikström kien qed tgħid 190,000 ruħ qed jiġu l-Iżvezja u issa Prim Ministru qed jitlob lill-Unjoni Ewropea biex tieħu lura 50,000. Jiena ma rridx li minn punti sebajja li l-Unjoni Ewropea għax hija l-Iżvezja li trid eh, tieħu azzjoni Issa, parti li li tiddaħħal għal darboħra il-kontrolli fuq il-frontieri Dublin mhux qed jaħdem u s-sitwazzjoni allura qiegħda tikkrolla fl-Iżvezja. L-Iżvezja fil-fatt kienet l-ewwel pajjiż li ħadet 19 irruħ me ta' memmit ruħ mill hotspot ħadha s-samba kif ħajġri għallura u ma ħajdeċidu fejn imorru fejn iridu jmorru xi ħadd ħaseb dwarha din mbat il-fondi. Il-flus li għandhom mhux għad dispożizzjoni tagħhom mhux biżejjed issa l-istati membri jridu u koll jgħatu jekk jgħak l-istati membri jridu jittrattaw din il-kwistjoni ta' migrazzjoni tal-massa, x'taħsbu ħajkunu qegħdin ħalsu jpoġġu flus f'dawn il-fondi naħseb l-affarijiet li jdu nerġgħu naħsbu għam daqsxejn mill-ġdid. Għaliex hemm nies li tassew jaħtiġu lajnuna nies li għandhom bżonn la postana ma rridu nejnu lil pajjiżi li qegħdin jiffaċċjaw immigrazzjoni tal-mass. Grazzi tal-li tajtni il-kelma eh, wara l-lemin estrem zvedi sina l-ikbar eh, reprezentant l-ikbar partit f'dina il-parlament u dejjem ikollu nitkellem wara il-partit estrem l-emini tal-Izvezja, dejjem. Mela, eh, Juncker, il-Komissjoni Juncker indirizzati responsabilità tal-Istati membri nuqqas ta' implementazzjoni tal-miżuri li huma stess adottaw u mijiet mill u ma' mija mill-160 elf ruħ illi kellhom jiġu relokati fi ġew relokati uħut minnhom ikolli ngħid mill-Italja l-Iżvezja wkoll. Wasal iż-żmien issa l iżvezja eh, intu għall-importanza tagħha hija sitwazzjoni ta' emerġenza nis Gothenburg li għadin jispiċċaw jiexu fit-tinet f'Malmo u koll nis li għadin jiġu hija fost l-iktar blitz fl-Ewropa li qiegħda tirċievi minorenni eh, mhux akkumpanjati u l-Iżvezja għandha wkoll fost l-ola sistem, l-aqwa sistemi ta' akkoljiment u koll li ma tistax tkampa iżjed. U ma nistax nifhem għalfejn il-miżuri addizzjonali kollha li qed tieħu l-Kummissjoni li qed tagħmel kommissjoni jekk jikkonċernaw pajjiżi eh, ta' tranzitu u ta' frontieri esterni. Budublin mhux qed taħdem nafuha din. U xi pajjiżi mhumiex qegħdin jirreġistraw lil eh, nis qed nifittxu l-azil għax raġuni u oħra mhux qegħdin jieħdu l-marki tas-swaba. U l-Svezja għandha edha tkun pajjiżi ta' kolliment, pajjiż ta' destinazzjoni finali tiffaċċja sfida doppja. Sfidi enormi li ġib miegħu da kollu l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, il-housing, edukazzjoni għat-tfal, ġifieri il-problemi huma ħafna u għandna ħafna mistoqsijiet tal-Kummissjoni. Intom qed tikkonsidraw li tinkludu wkoll l izvezja f'dina l-iskema attwali tal-allokazzjoni ta' 160.000. elf. L-Ungerija ma tridx tkun inkluża, imma l izvezja ħad tkun inkluża fis-sistemi tal-allokazzjoni futura ħajkun hemm hotspots fl izvezja wkoll għandkom miżuri addizzjonali li qed tinkonsidraw illi eh, tamlu għal minorenni mhux akkompanjati li jeħtieġu riżorsi addizzjonali. Mbagħad, Sinjura President, għandi u koll mistoqsija addizzjonali fuq dil-iskem ta' kassigi u Il-President Juncker għal illi pajizi fil-zona euro juru sforzi addizzjonali fl-immigrazzjoni u l-ek kollom il-possibilità li kollom interpretazzjoni flessibli tal-pat ta' stabilità. U il-pajzi li mumiex fil zona euro, x'minnhom dik diskriminazzjoni, dik ġifiri huma biss l-istati membri ta' zona euro li għati ikollhom pressjoni sproporzjonata u l-pajjiżi l-oħra xħajsir minnom il-pajizi li mumiex fi żona euro kif ħat inċentivawom sabiex jieħdu u koll dawna il refugġjati u biex ikkampaw bin-nies li tiġa għandhom f'pajjiżhom l-aħħar punt minna ħatijaj, Sinjura President, tista' tgħidilna jekk joġbok kummissjoni jekk hux ħadd ippubblikaw il-breakdown tal-riżorsi finanzjarji u umani għal Triton għal eh, Sirja għall-Afrika għax aħna rridu nkunu kapaċi nippuntaw sabajna lej dawk l-istati membri li mamlu x-xolom. Grazzi Sinjura Korazza Belt. Ħadd id-doppju tal-ħin ta' ħaddieħor, is Grazzi. Signora President, u grazzi u kol ta' l li najt li nina naqbel ma l-ideja li Signora Sigan għalt semmitilna irridu nindirizzaw sistema ta' emerġenza. Ma nix ninsew il-problema ta' oriġini din tfisser u kol miżuri long term. U jiena irrit u koll Niskellem fuq il-raġunament ta' Cecilia Wikström għaliex ma nistgħux nifhmu aħna għalfejn qegħdin nitkellmu dwar frontieri iktar siguri ma mbagħad mhux qed ikun hemm rizorsi umani sabiex jirreġistraw l-eluf li qed jiġu fi xtutna ma nistawx naċċertaw li kollna livell massimu ta' refugġjati fl-istess waqt deċiżjonijiet ta' ritorn ma jittieħdux ma jiġux eżegwiti. Ma nistawx nibqaw intawlu kontrolli fuq il-frontieri fil-waqt li nistaw biex nirrelokaw 136 minn iktar minn 98,000 refugjat. Naf li hemm pajjiżi fejn hemm problemi b'dawn il-metodi ta' relokazzjoni iżda hemm oħrajn fejn Per eżempju, f'pajjiżi ħafna mill-NGOs organizzaw netwerk sabiex jilqaw il daw in-nies U issa kollox jinsabem lest maġin forzi ma waslux. Isna għedin għedin ħossu la traduzi aħna imqalqa jissu għem din l-ideja u koll l-Europa mijiex edha taħdem u dak li jinkwetani li li erba mistoqsijiet l-ewel hotspots U bis meta l-hotspots fil-Greċja u fl-Italja jkollhom l-uffiċjali EASO eh, e Dan għalfej għalix memx bizzet uffiċjali, bas bejn id-29 ta' ottubru l-4 ta' novembru madwar 40.000 ruħ waslu fil-Greċja, iżjed minn 6.000 ruħ kull jum bħala medja. Il-hotspots jistaw jirreġistraw dawn in niskolla il-ċentri ta' akkoljament jistaw jirreġistraw dawn in niskolla imbagħad proġett pilota għal Eh, proċedura ta' reġistrazzjoni iktar imħaffa għaddeja fil-Greċja bħalissa tista' tidinizja dwar dan u kemm fil-fatt issa titratta kuljum dina il-proċedura aktar imħaffa. Issemma ritorn mbagħad ukoll il-Kummissjoni ħatkun qiegħda tippreżenta proposta biex jiżidu s-setat ta' Frontex issa nistenna bil-ħerqa li naraw dan Imma għanna u koll il stemmi ta' riammissjoni li huma essenzjali biex iġu implementati stemmi ta' ritorn. Il-Kommissjoni qed tagħti appoġġ għal dawn l-arranġamenti bej sati membri u eh, pajjiżi terzi. Iva, grazzi sur Kuwejo, issa nadi kelma li kollega mill-ICR, is-sur għaljaw. Mela, jina nikkwota għandu jiġi spiegat ċerament l-immigranti li huma jridu jirreġistraw fl-ewwel stat membru li jaslu fih u li m'għandhomx id-dritt illi jażlu l-istat membru li ħajkun responsabbli mill- eh, li jeżamina l-applikazzjoni tagħhom. Interessanti dan kollu xi fisser fil-prattika però l-istati membri x'għandhom jagħmlu jekk u fejn l-istati membri ma jirreġistrawx ruhom fl-ewwel stat membru fejn jaslu fih mewġa ta' migrazzjoni għaddejja bħalissa fl-Ewropa, fil-Ġermanja, fil-pajzi skandinavi, u jekk per eżempju il-Finlandja tirrifjuta li tirċivi applikazzjonijiet minnis ġej mid-Danimarka, jekk il-Finlandja ma taċċettax li tirċivi applikazzjonijiet mill-20 ta' eluf li ġejjin mill-Svezja sissa li jiġi dawn l-applikazzjonijiet jiġu proċessati u donnu għal xejn tgħidilhom lill-immigranti li jeżistu regoli jekk fil-fatt ma jeżistux, allura x'taħseb inti dwar dan? Grazzi issa Sinjura Bjork. Grazzi ħafna, Sinjura President. U grazzi wkoll lill-Kummissjoni, naxtaq sempliċement tenni dak li għallu kollegi fuq il-Greċja. Il-fondi, risorsi mux għat jaslu il-Greċja, situazzjoni hija gravi, mux bizzejet li kummissjoni tiġi tajdinna iva aħna ħadda deċizjoni fuq daw l-affarijiet, daw il-flejjes, le. Il-persuni għedin ikunu friskju illi imutu bid-bart, ibbatu u memx rizorsi biex nejnuwam, biex nil-għawab. U Qed nitkellmu wkoll fuq il-Frontex, il-Frontex li m'għandhomx biss jagħmel patrols fuq il-frontieri ma li jgħin ukoll. Dana skandlu, skandlu li daw in-nies kollha qegħdin imutu fil-Mediterran. Il-hotspots imbagħad aħna kritiċi ħafna dwar dan kif ħajahdmu dawn il-hotspots. Imbagħad ħaġa li xtaqt insemmi għaliex diskutejnija meta tkellimna fuq il-budget din. Fil-fatt, hemm nuqqas kbir ta' trasparenza ta' kif dawn il-fondi jiġu allokati meta nisimgħu il-Kummissjoni titkellem isu jiena taw somam gbar fuq il-kontrolli fuq il-frontieri għal taħriġ tal-uffiċjali tal-immigrazzjoni pajjiżi terzi wkoll imma għall-integrazzjoni xiflejas għedin qegħdin jingħataw l-Iżvediżi l-oħra li tkellmu eh, eh, qalu li rridu nitkellmu fuq l-Iżvezja, Svezja huwa pajjiż b'welfare tajjeb ħafna sistema soċjali li taħdem tajjeb immens u wurid solidarjetà kbira mal l-akkorjenza ta' dawn il-refugġjati. Ovvjament hemm partiti politiċi li ma jridux li dana jiskompla imma aħna e, rridu li għom lil daw in-nies imma nabżon bżonn ta' politika ta' integrazzjoni li taħdem tajjeb pa' bżonn ta' lajnuna. Is-sitwazzjoni mhix ovvjament li wieħed ma jagħtix il-permess tas-soġġorn. Issa, mistoqsija lill-Kummissjoni. Kif qed tippjana li iżżid il-kollaborazzjoni mal-aġenziji differenti tal-ġnus maquda. Importanti ħafna dan għaliex huma fundamentali ehm, f'din is-sitwazzjoni ta' kriżi li ninsabu fiha. Grazzi Sinjura Issuranzi Huski. Grazzi, Sinjura President, aħna ma tantx għandna ċans u allura sempliċement xtaqt nsaqsi xi mistoqsijiet għandi numru ta' mistoqsijiet importanti ħafna jiena. Ma nafx għalfejn dana kollu qiegħed ikopri biss il-Greċja u l-Italja suppost qegħdin nittrattawha ħafna iżjed fil wisa din il-ħaġa. Ninvolvu iktar pajjiżi il-materjal illi għadin nifacċjaw issa fil-fat u għaskadut u ma jirreflettix il-situazzjoni tal-lum. Skont l-NGOs għek jgħalmu fl-Afganistan, 70.000 Afgan telqu minn pajizom fl-axħar tleġġimat b'destinazzjoni l-Ewropa. Issa reazzjoni tal-Ewropa xħatkun għal dan kollu, il turkija Is-situazzjoni jemmek edha tinħassu koll fil- frontieri ma semmejtux is-sitwazzjoni fil-Kroazja fil-Ungarija. Il-Kummissjoni trid taġġorna l-informazzjoni li għandha u tina s-sitwazzjoni situazzjoni s-sitwazzjoni kif inhi fil-pajjiżi l-oħra wkoll. Imbagħad fuq il-mekkaniżmu long term għal relokazzjoni tar-refuġjati ħajkun hemm waħda għaliex huwa ċar li s-sistema attwali mhix qed taħdem Għandkom pjan u jekk iva, kif ħajkun dan il-pjan? Kif ħajkunu il-passi li jmiss għal kummissjoni sabiex nizguraw illi l-Ġermanja u l-Iżvezja jibdlu il-sistema tagħhom ta' benefiċċji għal dawk illi għadin ifittxu l-azil. U s-situazzjoni ma' Turkija per eżempju. Xi tajdulna fuqa? Għanna madwar 25,000 traffikant għalli għat jaħdmu fit-Turkija, kif ħan indirizzawa din il-ħagġa u l pajjiżi siguri għalli ċertu rati ġermaniżi ma jirrekonoxxux il-Greċja bħala pajjiż sikur. Kif u meta ħajkolna lista definittiva tal pajjiżi siguri? L-Afganistan, il-Pakistan huma pajjiżi sikuri u dwar sistema komuni tal-azil jiena kuntenti li semmejtu għażin ma nista' nidilkom ħaġa Minissa, issa. Ir-raġuni għaliex in-nies qegħdin jevitaw dawn il-hotspots hija li xjafu li għandhom aktar ċans jakkwistaw l-azil fi stati oħra u għalhekk għandna bżonn ta' diskussjoni ħafna iktar dettaljata fuq il-kwistjoni tal-politika tal-azil. Grazzi ħafna, Signora Jolie Kjoġbak. Eh, Madam la Presidente. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena nishtiq dil-Komissjoni tgħidilna affarijiet fuq żewġ punti. Dawn ħar tliet snin ħafna affarijiet ġraw fl-Afganistan f'Kabul. U nishtiq li serħu li moħħi għal-fat li n-nies tal-Afganistan mux se nerġaw imbidlu l-istatus tagħhom rridu naraw x'jiġri meta jkun hemm il-nies li jiġu mill li, jerġgħu jiġu minn pajjiżi ta' jerġgħu jidbatu lura mill-pajjiżi tal-Iskandinavi jaslu Kabul biftit flus ma dawn in-nies ma jkunux minn Kabul ma jkunu minn Erat u verament ma jkollhomx eh, ċansi imorru l-ura, anzi, fi żmien, f'dak iż-żmien li jieħdu biex il-raħal tagħhom jew il-belt tagħhom dawn jinqabdu mit-Taliban u jsiru parti mit-Taliban. Verament, huma il-nies verament li jisuburu jħof din is-sitwazzjoni li jkunu l-mira tat-Taliban. Nixtieq ukoll inkun naf jekk serħu li moħħi li l-Komissjoni mhux se terġa' titlob il-Kunsill jerġa' jibda bil-proċeduri ta' Dublin u jibatu nislura nies lura lejn il-Greċja. Il-Greċja laqqas biss ħadu sold mill-2.4 biljun ta' eh, euro li kienu mweda lilhom nafu kemm hemm nies fuq il-frontiera u ma nistawx nimaċċettaw li refugjati jerġgħu jintbatu lura fil-Greċja. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna s-sassur. Ġilek. Grazzi, għandi żewġ mistoqsijiet speċifiċi l-ewwel waħda Għaliex qed naraw progress daqshekk bil-mod fil-ġlieda kontra migrazzjoni illegali u traffikar. Hemm riżoluzzjoni tal-Konsil tas Sikurità tal-Ġus Mauda fuq il-Bħra Territorjali Libjani imma kif qalet kollega rotta ġdida ta' l-immigrazzjoni qiegħda issa tinfetaħ mit-Turkija taqsam il-Baħar l swed lejn l europa Samma meta l-Parlament ġi indirizzat minn Juncker, il-Kummissjoni injorat il-konklużjoni tal-Kunsil tal-24 ta' April propju fuq it-traffikar illegali fiż-żoni fej propju dan qiegħed jiġri l miet territorjali kif ukoll il-partijiet ta' pajjiżi speċifiċi. Nafu li dan is-suġġett fil-fatt laqas biss infess fin-negozjati riċenti ma' Turkija l-inqas skont dak li l-mezzi tax-xandir qegħdin nisimgħu wkoll rapporti dwar violenza kontra kristjani. Jew fir-rotot ta' migrazzjoni jew inkella anki fil-kampijiet ta' refuġjati. Naħseb tajjeb anke li wieħed isegwi rapporti tal tax Xandir fuq dan is-suġġett għal juri illi Fil-verità ma teżistix il-libertà tal-kelma ġenwina, il-persekuzzjoni tal-Iranjani li konvertaw għal kristjaneżmu huwa eżempju perfett ta' dan kollu, ma naħsibx li għanna nibqaw sik ta' fuq dan is-suġġett. Dan mhux xi każ iżolat li smajna bih. Għalhekk iż-żewġ mistoqsijiet tiegħi il-ġrida konta traffikar ta' nedmin u il-atti violenti kontra il-Kristjani fil-kampijiet ta' refugjati. Grazzi ħafna is signora Bastian. Ehm, grazzi. Jina naħseb li il-mod ta' kif qed jiżvolġu r-rotot tal-immigrazzjoni mhux qed neħduhom bis-serjetà. Is-Sur Vilmu li qed jipprepara s-summit ta' l-Belt Valletta għalimna li kien hemm numru ta' miżuru li ttieħdu f'April u kulħadd dak iż-żmien kien ossessjonat bir-rotta tan-nies li jaslu fil-Italja mill-Libja għall-Italja dak kien li ġara eh, il-rotot ta' sena l-oħra, imma din is-sena ir-rotta imbidlet u saret mit-Turkija għal Greċja. U jiena nimmaġina li il-Turkija għandha rwol f'din il-biċċa xogħol u mhux tiġi spjegata biss minħabba sitwazzjoni fis-Sirja għalhekk jiena nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni analizzaċ din is-sitwazzjoni u kif tispjega dan il-fenomenu. Tini punt ovvjament is-sitwazzjoni tar-refuġjati wara li jiġu reġistrati x'jiġri minnhom jekk dawn eh, imorru malajr biex jirreġistruhom fil-hotspots għax qed intuhom ċertu ċertu fiduċa, ċertu tama. Imma kif smajna il-kollegi tal-grupp tagħna, il fat li ġu reġistrati ma jfissirx li l-problemi jifqulom daw jispiċċaw. Il-hotspots qed joħolqu sistemi ta' nuqqas ta' egwaljanza x'għandna dawk ir-rifuġjati tajbin, dawk li għandhom ċansal l-azil ġej minn pajjiżi eligibli u mbagħad l-oħrajn li mhumiex tajbin, anki li mhumiex eh, migranti ekonomiċi tajbin. It-tielet punt jiena nishtiq ninsisti fuq li niċċaraw il-finanzjament, il-fond tal-Frontex, dak tal-sigurta interna, dak tal-azil, ħatmu qed jifhem kif l-affarijiet qed jiġu finanzjati hemm fondi kemm irridu u kulħadd eħawat. Fuq qed nitkellmu fuq ehm, miljuni differenti jekk inkunu qegħdin ngħinu n-nies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 għadbaqa ħafna affarijiet sospiżi ma nistawx nejdu li l-Kummissjoni u l-Kunsill ma kienx attiv sammit saru kiku imma x'kienu r-riżultati. Inti kontettejt li fuq f'dawn ir-rotot fejjem it-traffikanti tal-bnedmin għan bżon li kunem iktar informazzjoni il-fat li dawk l-immigranti jirreġistraw. Imma dawn fuq dawn ir-rotot. Kif se jsir sir informazzjoni se nqasmu l-leaflet? X'qed nagħmlu? Nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar it-traffikanti tan-nies u mbagħad fuq il-miżuri ta' relocation milli jider li xi 400 minn 160.000 intbatu ximkien sabu fejn joqodu. X'qed jiġri mill-bqija? Aħna smajna li 750.000 waslu fil- fil-Germania, fil-Svezja għanna 190.000. Se naslu għal miljon refugijat fil-fatt imma kemm waslu il-figuri mhux qed jaqblu għax hemm nies mhumiex irreġistrati. kol il-problema ta' dawk li qegħdin jirrifjutaw li jirreġistraw. Il-fatt li rridu ngħidu l-kulħadd li kulħat irid jirreġistra, irridu ngħidu x'se jkunu l-kastigi għal dawk li ma jirreġistrawx inkella xejn ma bidel. Grazzi ħafna sur Fort. Jien għandi mistoqsija, sinjura. ħamsin fil-Greċja minn mittelf minn mittelf imma għal-ħamsin elf persuna fej se jmorru? Nħalli fidejk, sinjura, biex twieġeb għal dak li smajna. Iva, grazzi ħafna. Għalija, l-iktar ħagġa importanti hija il-valur mizjutija li nisima l-kommenti ta'kom imma naħseb li għanna nipjanaw iktar laqat, għax għanna nitlu iktar fil-font. Faxar minuti ngħid jien. Għax għaw eh, nishtiq nitolbok li inti eh, tagħti ċans li nisimgħu il-kollega li kien fil-postijiet li qegħdin insemmu. Iva, qegħdin fi żmien diffiċli għax hija u għazmin ta' kredibilità l-Unjoni Ewropea imma hija waħda mill-ar kriżijiet li qatt kena niffaċċjaw f'dan is-sens il-fat li l-Ministri tal-Intern il-Kapit ta' Stat edin jiltaqaw stant spiss juri li dan huwa importanti jgħina u kol li konna messaċ importanti politiki, politiku li ridu nwaslu l-xulxin. Tina ċans li nifmu situazzjoni, nifmu għatajba. Għax dak wara kollox irridu naraw, rridu nifmu x'qed isir. Għax kifettu tajjeb intom tantem statistika, tantem informazzjoni qegħdin aħna nippruvaw niġbru kollox u nippruvaw natu l-istampa ċara. Stampa ċara tal-affarijiet kif qed jiġru u li nkunu nistgħu nirreaġixxu wkoll fi żmien propizju dawn id-deċiżjonijiet politiċi kollha ituna il-mandat biex naħdmu fil-pajjiżi, fil-postijiet fejn qegħdin jiffaċċjaw il-kriżi. Mhix biċċa xogħol faċli tafux, sitwazzjoni mhux faċli għax il-raġuni tal-krizi huma minn parti interni u parti esterni, parti jiddependi minna, imma affarijiet li ma jiddependux minn dak li namlu aħna. Għalek, xilġ nistaw namlu rridu nużaw tajjeb il-linji politiċi tajbin biex naħdmu sow fil-postijiet fil u biex naraw xġeja lina fil-futur qarib ġifiri fil-qaffas iktar ġenerali fuq l-immigrazzjoni. Għax aħna qed nitkellmu f'sitwazzjoni l-hotspots relocation mhux qed ninsow il-pilastri l-oħra tal-aġenda, ġifiri li strumenti legali għall-immigrazzjoni legali, qed nitkellmu fuq il-proċedimenti ta' Dublin, ix-xogħol kif aħna is-sistema tal-azil tal-Ewropa nsaħħuha u anki li jkonna l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Jekk qed nirrepeti dawn l-affarijiet forsi qed tgħidu qed qed ngħid xejn ġdid, imma fil-kontenut fil-fatt f'dawn bil-mod konkret il-kwalità hija ħafna ħjar tajjeb li tifmuh dan. Hawnhekk għandna l-opportunità l kulet waħda minna li nisfruttaw is-sitwazzjoni fuq il ritornax fil-kummenti tal-bidu emmi il-direttiva fuq EU Trans tiġi implementata nafu li il-ksur il-kooperazzjoni tal-istati membri biex nejnu l-implementazzjoni edin saħwa il-pjantazzjoni fuq il ritorn Ija għadha qed kompli u se jkollha impatt importanti ħafna fuq ir-rata tar Ritorn huwa minnu li dan kollox jorbot mal-ftejmit ta' eh, riammissjoni u kooperazzjoni tal-pajjiżi sabiex aħna naraw li jkun hemm il-ritorn volontarju kif jiġi organizzat u anki dak sfurzat kif kas ta' bżonn. Dawn qed iġib ukoll mezz ta' dialogu ma' pajjiżi terzi dan kollu se ssibuh fil-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-bieraħ tal-Ministri tal-Affarijiet l-intern, il-Kunsill. U il dialog bilaterali mal-pajizi terzi tikonna laqat mal-Nigeria, Pakistan, Tunizija, Turkija, il-Marok, l-Afganistan, dawn kolla qed jippermettilna li ikonna il-mezzi tar-ritorn li jkunu imsaħħa biex ikonna riżultati aħjar. U dan kollu huwa marbut mal-ftejimiet ta' ritorn, ovvjament. Fuq il-flus x'nista' ngħidilkom. Nirrepeti biss li dan ma jfissirx li ma nafux fejn qed imorru l-flus tagħna. Il-programmi nazzjonali huma dawk li jaraw fejn qed jiġu pumpjati fl-istati membri differenti u dan kollox ippjanat għal snin li ġejjin. Il-flejjes ta' emerġenza qegħdin hemm għal sitwazzjoni ta' emerġenza. Inti semmejtu l-fond tal-Afrika u kif se nistidnu il-pajjiżi mis-summit tal-Belt Valletta se naraw se jkunu dawn il-proġetti konkret biex ninkludu l-imsieħba tal-Afrika. Għax dawn għandhom interess dirett biex jinvestu il-flus bekk ikunu jistgħu jisolvu s-sitwazzjonijiet f'pajjiżhom, jinvestu fi proġetti li jġibu riżultati tajbin. Dan ovvjament mod naturali se eh, għajjem ċertu interess sabiex huma wkoll jikontribwixxu għal fond. Il-punti li semmejtu, punti importanti, per eżempju, il-fat li l-informazzjoni mhix aġġornata, dawn eh, joħroġ mill-komunikat tal-14 ta' Ottubru. Ovvjament, l-informazzjoni tinbidel kull jum. Jiena fil-bidu għettilkom li jekk irrit intikom il-ċifri ta' relocation għettilkom li 105 mill-Italja li ġew trasferiti fin Finlandja, l-Izvezja, Franza u Spanja, hemmhekk għandkom ehm, ċifri iktar konkreti u mill-Greċja huma 30 li marru Lussemburgu. Ġifiri il-numri ċifri kon, um, konkreti dwar anki l-partiċipazzjoni tal-aġenziji u l-kollegi tagħna fil edin fil-management teams għandna kollox. Fuq il-relocation forsi tiftakru li xi ftit ta' żmien ilu konna qegħdin nippruvaw ikonna l-ewwel proġetti piloti fuq relocation. U kienu il-jurema minn jureva minn Malta Iġifiri eh, mħabba lejazo l-qiet f'Malta. Kienu proġetti ta' lejazo. Dawn għalunna li kienna diffiċli ħafna, mux għax ma kienx hemm solidarieta minnaħa tal-Istati membri, imma li fl-implementazzjoni kien hemm problemi ta' natura prattika li ltaqgħu magħhom. Ġifiri, eh, kien hemm persuni li kienu qed jirrifjutaw li jmorru f'ċertu pajjiżi ċfir il konċet minnu fiħwa diffiċli. Imma situazzjoni ta' krizi u kif aħna inaqadna bejnietna kif l-ispirtu solidarieta jgħinu f'dawn il-linji gwida politiċi ta' jgħinu kol fiċo li namlu fil-postijiet. Sabiex il-relocation naraw li s-sir u fl-ewwel fazi, fil-bidu, ma stajniex nimmaġinaw li l-implementazzjoni s-sir mod sħiħ dak li kien importanti kienet li din l-esperjenza li aħna nexilna niksbu fl-ewwel ġranet kienu joruna il-mod ta' kif aħna nistaw intejbu xol. Sinjura President, peress li ma nistax nitkellem fuq affarijiet oħra verament nixtieq li natu ħames minuti lil kollega lil kollega il-head of unit tal-unit legali ħames minuti għax jistajtina l-esperienza diretta ta' persuna li kien fil-Greċja għall-ewwel fażi tal ehm, meta bdiet il-hotspot hemmhekk. So għalhekk jistajtikom ehm, informazzjoni anki b'risposta tal kumenti tagħkom. U verament provi ta' x'qed jiġri. Is-sinjura sieħ Għan nissimmu il-kollega l-ewel, Signora Spinelli. Grazzi ħafna. Signora President, jena Dimitriotakos, um, responsabli mill legal affairs fil-Dici Home u kont mibawt um, fil-Greċja biex nejn l-autorità l-Greċja jħol u il-hotspot u noperaw l-ewel skemi tal-relocation ma nistax nidnejċej fuq l-Italja eh, tim ieħor li ħadem fl-Italja. Ovvjament wieħed jista' jqabbel ċertu affarijiet imma differenza kbira hija li meta qalet is-Sinjura Spinelli li l-Greċja f f'sitwazzjoni prekarja ta' flus, ma il-Greċja ma tistax tavvanza il-flus, m'hemmx flus fil-Greċja. U għalhekk hawnhekk tidħol il-Greċja hemm diffikultajiet anki bil-shared responsibilities għax il-Greċja ħadu ħafna żmien biex joħolqu l-istruttura li kienet se tirċivi l-flus. Ħafna xhur ġew inħlow fil-fatt. Issa, il-pagamenti tal-prefinancing saru għal eh, bank account komuni li qiegħed fil-Bank tal-Greċja 33 miljon ta' euro qegħdin hemm sabiex jiġu użati mill-Greċja mill-aktar fis. Ġifiri, il-soluzzjoni eh, ġiet ftit tard. Issa fuq il-hotspots, tridu somu u d dwar il-hotspots, żewġ modi ġifri hemm reġistrazzjoni l-identifikazzjoni u anki l-marki ta' swaba tal-persuni li ġiġu minn pajjiżi pajjiżi terzi. Umbagħad hemm il-biċċa il xogħol oħra ta' fejn jitpoġġow. Hemm hotspot f'Lesbos, fil-gżira ta' Lesbos li kważi tlestiet u erba oħra li għeddin fil-frontiera mal-bahar li tal-kosta lejn tħares lejn il-Turkija. Dawn se jispiċċaw jitħadmu fl-aħħar ta' Novembru. Dawn l fajtet qed jaħdmu, imma l-akkomodazzjoni hija problema imħabba anki problemi ta' ġeografiċi. Mem, memħat li jasal li dawk li jaslu ma jistawx joħorġu mill-gżira jekk ma jkunux reġistrati. Ġifiri, il-Coast Guard u anki Frontex, il-Coast Guard tal-Greċja, edin jamlu checks tajbin ħafna. Sur Dimitris, peress li għanna laqa eh, speċifika bejnietna, naħseb ikunu nistaw nidħolu fiktar dettal Skużawni ma ma tantx għandna ħin ma m'għandniex iktar ħin. Grazzi ħafna tal-li intom eh, parteċipajtu. Issa immorru għal punt numru 7 dan il-dossier ma l-Svizzera dwar l-azil għanna ovvjament l-arranġament ma, ma l-Svizzera sa inna niddiskutuħu. Kim 19 ta' novembru tal-sena l-oħra għanna ċans iħor li naslu b'dan id-dossier il-Sinjura Mezzola Edamana fidejk, Sinjura, biex tajdinna kelmtejn fuq dan il-rapport. President, um, nibda billi najt li Lejazo għandu rwol kruċjali fejn titħol il-politika dwar l-azil tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk eh, jiena tal-opinjoni li rridu nkomplu insaħħu l-iskop ta' din l-Aġenzija u natuwa lajnuna biex tilħaq l-għanijiet tagħha. Artiklu 49 tal-regolament tal-EASO jispeċifika li għandhom isiru arranġamenti li jispeċifikaw b'mod partikolari il-qafas, il-limiti u l-mod li bih l-Izlanda, il-Norveġja, l izvizzera u l-Liechtenstein għandhom jipparteċipaw fil-ħidma ta' dan l-uffiċċju. Il-parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjiżi se jagħtu u jżidu dimensjoni importanti oħra li għandu le jażob. Mod partikolari se żid u jinqasam aktar l-arfin u l-ġbir ta' informazzjoni bejn dawn il-pajjiżi u le jazo. Il-Parlament Ewropew diġa ta' il-kunsens tiegħu biex ikun hemm il-konklużjoni tal-ftejimiet man Norveġja u l-Liechtenstein. Il-libe dan il-kumitat diġa ivvota dwar ir-rapport fuq l-Iżlanda u dan għandu jiġi iffirmat qabel imur il-plenarja. Dan il-Kumitat ukoll iżda fil-leġislatura li għaddiet ippospona il-vot dwar l-Iżvizzera wara il-referendum li kien hemm is-sena li għaddiet. L-Iżvizzera hija assoċjata mas sistema ta' Dublin u qed tipparteċipa b'mod attiv fih. L-arranġamenti bejn l-Iżvizzera u l-Unjoni Ewropea ser iżidu dimensjoni sinifikanti tar rwol li għandu l-EASO. L-Iżvizzera qablet li tipparteċipa volontarjament fil-programmi tal-Unjoni Ewropea biex persuni jindbatu f'pajjiż ieħor minħabba li ma jistawx jibqgħu f'pajjiżhom Dan l-impenn qed jintwera biex għal-bidu ikun hemm rilokazzjoni ta' 1500 persuna u wara 519 oħra. Irridu nħarsu lejn dan il-programm il-perspettiva tal-immigrazzjoni li kien hemm fl-aħħar snin u li qatt ma rajna bħala u anki fid-dawl tal-kriżi tar-refuġjati li għandna bib u għadma magħna. Sissa l-Iżvizzera tipparteċipa b'mod informali fl-attivitajiet tal-Ajazo, Madankollu lajnuna operativa, per eżempju l-Italja, ġew mamula fi żmien qasir billi issues ta' liability u l-finanzjament mhux koperti minn qafas regolamentarju li l-kooperazzjoni ma l-Iżvizzera i ibbażata fuqha. Meta l-arranġamenti jiġu formalizzati, se jkun possibbli li l-EASA u l-Iżvizzera jifformalizzaw il-kollaborazzjoni u jipprovdu deployment u azzjoni fit-tul inkluż assistenza mill-Iżvizzera u l-preżenza f'postijiet importanti biex bekk ikun hemm armonizzazzjoni akbar tal-Common European Asylum System. Minaħa tiegħi, il-rakkomandazzjoni tiegħi i li nipproċedu bl-adozzjoni ta' dan l-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet u nittama li gruppi politiċi l-oħra kollegi hawnhekk jappoġġaw din it-triq il-qoddim u nistenna li nismu minn għandhom qabel forsi nkun nista' nagħti ir-reazzjonijiet tiegħi b'konklużjoni għal dan id-dibattitu. Grazzi. Merci Madame Mazzolo. Maintenant je donne la parole à Madame Sylvie Guillaume qui est shadow rapporteur. Grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma li shadow rapporteur. Grazzi. Roberta qed tissuġġerixxi li aħna nkomplu bid-diskussjoni fuq dan u nifinalizzawhom in-negozjati Tafu li din il-proċedura ma kienieċ faċli. Qed naraw li hemm ċertu u kol inċertezzi mħabba eh, dak li futajna u kol li ġara fifra ta' din is-sena jina naħseb li rridu naraw kienu il-konsegwenzi ta' dan il-referendum ta' frar ġifiri bejn l-Unjoni u l-Svizzera hemm ħafna riperkussjonijiet ħafna eh, oqsma. Imma hemm ukoll il-konflitt dwar il-moviment ħieles tal-persuni jiena naħseb ma tant irridu nittamaw fuq dan il-dossier għax rajna mittelf persuna li firmaw eh, biex noħorġu minn dan l-impass il-problem li għanna bejn l-Unjoni u l-Svizzera. Imma memx affarijiet trasparenti minnaħa legali u mux faċli eh, Rridu morru għal soluzzjoni iktar pragmatika kif għalet il-Sinjura Mezzola l-Svizzera ċettat li tipparteċipa fil-programmi mod volontarju ta' l u, u joħroġ ċar li il-fat li memx għafas formali dan iġib ċertu ostakoli f'din il-krizi u kol umanitarja li għedin nifacċaw palissa. Dan l-approċ pragmatiku nishtiq nejt ma li ma namluħx u naċċettaw kollox hemm ċertu prinċipji li rridu noqogħdu attenti għalihom u ninsisti fuq il-fatt li naraw li kollox ikunu konformi mal-valuri li aħna niddefendu pala unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Signora Verġja. Iva, jina ħan nejt l-istess affarijiet li għalet Silvi jina eh, sorpiza ħafna li dan li jerġaj um dan id-dossier jina naħseb li l-moviment eh, dan is-suġġett li umek kif millu malada jina sorpriża meta kien hemm referendum fil-Iżvizzera konna tajn ħilġemp dan id-dossier u issa Nista' ngħid li jiena naqbel ma' dubji kif qalet il sinjura Mezzola hija l zvizzera hija membru ta' Schengen u anki tal-proċess ta' Dublin. U ma nafux xinu ma jemx studju dwar l-impatt ta' referendum eh, u isa l zvizzera qed tfittex li tirranġa affarijiet f'dak l-affarijiet bit li interessawa. Imma jiena nistaqsi u nuri dubji tiegħi anki e, biex nkunu pragmatiċi, speċjalment meta nitkenu fuq l-azil. Naħseb li hemm bżonn li jkollna ftit iktar informazzjoni dwar x'inhu lan tal-awtoritajiet tal-Iżvizzera eżattament x'inhu ma l-konsekwenzi tar-referendum. Grazzi, Sur Galkop. Grazzi, Signora President ma naħsibx illi għanna nikritikaw li l-Svizzerija għawek, palma nafu l-Svizzera għamlet opt-in fuq numru ta' dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, regolamentazzjoni u kol bħala parti mill-fejn tagħha mal-Unjoni Ewropea tul is-snin u ġeneralment ħarġu affarijiet pożittivi ħafna minn dan kollu Fil-kam, fil-waqt li l zvizzera hija barra mill-Unjoni Ewropea, xorta waħda hija għenet lill-Unjoni Ewropea f'diversi modi u tul is-snin. Għalhekk jiena kieku ma nikkritikaħiex lill-Iżvizzera, però jekk tippermettuli jiena nappoġġa ħafna mill-affarijiet li qalet is-Sinjura Mezzola rigward dan, per eżempju naqbel rigward l-importanza tal-valur ta' kooperazzjoni u anka l-kooperazzjoni mal-EASO Le għasso huwa wieħed minn dawk l-aġenziji li fl-opinjoni tiegħi tassew qed jaħdem b'mod raġonevoli, b'mod pożittiv eh, fid-dawl ta' din il-kriżi. Però naħseb li jagħmel ħafna sens illi nifmu illi l-Iżvizzera hija diġà involuta fir-regolament ta' Dublin u għalhekk l-fatt illi hemm din il-kooperazzjoni u għaf l-interess tagħna l-kol, naħseb illi din hija mossa pożittiva ħafna u jina jidr, safenna fjena il-grupp tijaj ser kun qed jappoġġa b'mod pozittif il taħna tagħna mal-Iżvizzera. Grazzi. Grazzi. Il-kellim li jmiss, il-Sinjura Vickstorm. Grazzi, Sinjura President. Forsi dinja l-ewwel darba li qed nitkellem bl-Iżvediż Eh, f'dan il-komitat, però minħabba illi situazzjoni tant kritika fl-Iżvezja ser nitkellem bil-lingwa tiegħi. Mela, rigward is-sitwazzjoni tal-Iżvizzera u l parteċipazzjoni tagħha f'dan il-programm, dan jorbot anka mal-kooperazzjoni tal-Iżvizzera mal-EASO Dan huwa utli anka għal ħidma tal-EASO stess. Jiena u l-grupp tiegħi napoġġaw lis sinjura Mezzola fil-ħidma tagħha u l-kooperazzjoni hija dejjem xi ħaġa pożittiva. U importanti li aħna nejnu l-kooperazzjoni hija ta' interess għal kulħadd li jkun hemm dil-kooperazzjoni aġevolata. Jidher li fiħdan l-Unjoni Ewropea bżonn ta' spiritu pozittiv fil-mod kif aħna nħarsu l kooperazzjoni tal-Iżvizzera, mhux biss għall easo iżda anka għal um, dan l-uffiċċju ta' għajnuna ġewwa Malta. Aħna nixtieq naraw aktar mossi konkreti e, Sfortunatament memx kooperazzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea stess. Għalhekk ma nistawx ma nħarsux b'mod pozittiv l fat li xi ħadd minn barra l-Unjoni Ewropea jixtieq jikkoopera. Is-Sinjura Mezzola, fil-qosor tixtieq kommenta? Grazie lil kull minħa il-kelma f'din id-diskussjoni u x-shadows kollha li matulhom Kolla kemm aħna konna qed naħdmu flimkien fil-leġislatura li għaddiet u allura ingrazzjom tal-kooperazzjoni u tal-paċenzja li aħna kollha kellna f'dan ir-rigward. Nixtieq kol niċċara għal signora Verġia li aħna batna messaġġ l kull shadow bil-miktub fejn aħna spiegajna il-pozizjoni ta' dan il-grupp politiku u il-rapport u allura aħna stennejna li dawk il-kollegi jirrispondu dwar jekk jaqblux jew le. Naturalment nieħu l-kumment, nieħu nota tal-kumment dwar il-kooperazzjoni bejn ix shadows u il-rapporter f'dan ir rigward Sì, Madame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 Dan huwa dinja fil-fatt waħda mill-iktar direttivi reċenti tal-Unjoni Ewropea brabta ma' proċedimenti kriminali, titkellem dwar il-pis il tal-prova, id-dritt li eh, persuna tibqa minn ma titkellem li tibqa siekta. Sa issa kienem ħames trialogi u fil-fat l-aħħar waħda kienet fis-27 ta' Ottubru u fija intlaħaq Uh, il-korper qabel fuq il-fejm propju nar l-4 ta' novembru. Aħna ser nivutaw fuq dan l-aspet propju wara illum wara nofsinhar. Ser naddi il-kelma li sinjura Natalie Griesberg li hija il rapporter fuq dan is-suġġett u li ser taġġornana fuq negozjati mill-ġdid nixtieq nifirħila u anka l rapporters għal xogħol eċċellenti tagħhom fuq dan il-fajl. Issa Sinjura Griesberg. Grazzi ħafna, Signora President Iva, jena kontent ħafna nejdilkom li wara ħafna xur ta' ħidma, aħna wasanna għal-ftejim dwar prezenzjoni ta' l-innoċenza, e, meta kien hemm il-ħames trialogu, laqgħa ta' trialogu, aħna wasanna l-ftejim għal kunsillu l-Parlament u l-ġimgħa l-oħra fl-4 ta' Novembru l-Koreper approva dan il ftajim Fil-qosor ħafna debriefing qasir ta' triologi u negozjati f'Novembru tal-2013 il-Kommissjoni kienet publikat il-pakket legislativ dwar il-proċedura li kien smajna li kien hemm eh, dan id-dettali fuq l-innoċenza, il-Kunsill mbagħad adotta l-approċ ġenerali u f'Marzu tal-2015 il-Kumitat tagħna ukoll kienet adottat il-pożizzjoni tagħha. Il-laqat ta' trialogu eh, bdew malaj kien hemm tliet laqat f'April, Mejju, Lulju kien hemm il-presidenza tal-Litwanja Bat tal-Lussemburgu u kien hemm progress eh, raġonevoli dwar l-iktar dwar il-prinċipju tal-prezunzjoni fuq l-ambitu ta temporali u anki l-prinċipji tal-proċedimenti mbagħad il-dubrio progreo dan il-prinċipju ta' dejjem u il-prezentazzjoni tal-persuni li kunu akkużati. Ovvjament, għad baqa ħafna divergenzi, specialment fuq l-applikazzjoni tal-personali u materjali, fuq il-provi, fuq id-dritt tal-informazzjoni, fuq id-dritt biex wieħed jibqa' siket u ma jitkellimx fuq in-absenzja u anki jekk ma jkunx hemm aċċettabilità tal-provi. Kien hemm laqgħa oħra f'Settembru ta' triologu u ħriġna bi ftejjin flimkien ma' Shadow Rapporters li hawnhekk nixtieq nirringrazzja minn qalbi għax l-approċ tagħhom ix-xogħol il-verament kien siwi ħafna u hekk għandna proposta aħarija biex nħorġu mill lampas li qegħdin fih u bekk naslu għal ftehim. Kien hemm tliet prioritajiet li neħu il-5.2 li kien l-ewwel eh, problema ta' tim tagħna u mbagħad il-provi li wieħed jikseb meta jkun hemm dritt ta' silenzju U dak li għandu xaqsam mal-karta ta' ġuġiet tal-medem u tortura u il-fat l-artiklu, umba wara l-artiklu erba' Fil-ħames laqa aħna diskutejna dawn il-punti kollha u sibna ftejim. E, malaj malaj it-tlet punti għaw l dwar l-ambitu tal-artiklu 2 aħna għanna definizjoni għall l-ambitu temporali li tipproteġi aħjar il-dawk il-persuni jkunu akkużati. U direttiva mux se tapplika l-persuni morali anki jekk il-prinċipju ta' prezunzjoni eh, insibuħ eh, fil-ftejim u mux se jitflu fil-proċedura kriminali f'kun rridna qabel. Dwar id-dikjerazzjoni pubblika ta' meta qed ikun tal-ħtija, aħna rajna eżattament x'inhuma e, l-awtorità pubblika u għandna l-artiklu 10 referenza hawnhekk u irnexxilna niksbu premessa għal dak għandu x'jaqsam mal-medja. U aħna ħsibna li dan kien ftit dajjef wis eh, meta qabel ma dak li ridna niksbu aħna imma minħabba il-kulturi legali differenti ta' 28 stat membru sawnek stanna naslu. Hawnhekk fuq dan il-punt li jmiss nexxilna nindaħlu artiklu ġifiri rebħa għal-parlament li l-persuni ma jistawx jiġu jittieħdu qudiem qorti jew fil-pubbliku li bil-immanetjati per eżempju li qabel meta jkunu għadhom qed jiġu akkużati. Indubju proreo għanna referenza u kol għal meta jinħelsu. Aħna neħħejna l-artiklu artiklu 5, rebħa kbira, għax hawnhekk ma stajniex ninċedu. L-artiklu 17 aħna aċċettajna wara dibattitu tul li l-Kunsill u kol għalina biex naqdu dan l-artiklu ma' liħor u id-dritt tal-informazzjoni aħna tlifniħ għax il-Kunsill imblokka fuq dan. Peress li l-argument tal-Kunsill kien diġa teżisti direttiva fuq dan is-suġġett. Aħna irnexxinna nikdispu paragrafu iktar ċan u anki fuq l-imġiba kooperativa tal-persuna suspettata. Rebħa oħra huwa id-dritt ta' silenzju li huwa dritt assolut u aħna neħħejna numru ta' klawzeli li kienu per eżempju l-korporazzjoni mal-fatti u neħħejna l-paragrafu li l-qorti setet tuża silenzju kontra l-persuna. Il-persuni in absenzja aċċettajna l-versjoni tal-Kunsil fuq dan l-artiklu imma ċarajna l-artiklu 8 paragrafu 3 ta' meta jkun hemm sentenza in absenzja li tkun possibbli anki jekk il-kriterji ta' dan il-paragrafu ma jkunux rispettati Paragrafu 10, para, artiklu 10, paragrafu 2 fuq il-provi u l-evaluazzjoni tal-provi, id-dritt tad-difiża u tal-proċedura. Aħna naħseb ir nixbu niksbu eh, premessa tajba anki jekk eh, mhux dejjem ksibna dak li ridna, premessa tajba fuq it-tortura, verament l-ewwel darba li nsibu dan fid-dokument Ewropew għax dan jagħmel jirreferi għall-artiklu 3 tal-konvenzjoni u anki tal-ġurisprudenza tal-orti ta' dritt tal-bniedem. Mbagħad l-artiklu 11 aħna kena ninsow il-kelma available dan din is-semmet f'mumenti oħra. L-artiklu 11 dwar l-implementazzjoni ta' direttiva u numru 13 iż-żmien biex tiġi ikun hemm trasposizzjoni huwa ta' sentej. Grazzi. Jiena ħadd iktar ħin milli kelli u nista' ngħidilkom li aħna sodisfatti u per b'din il-leġislazzjoni anke jekk teżisti xorta ikun hemm min jikser id-dritt tal-, tal l-innoċenza, prezenzjoni l-innoċenza fl-Europa minkejja dan kollu. Għalek, forsi tajjeb li aħna nipparteċipaw għal eh, roadmap li se tiġi imminfasla anki dejjem li naraw l-Europa tagħna tkompli eh, tara li drittijiet tal-difiża jiġu mħarsa. Nerġa' nirringrazzja ix-shadow reporters li verament eh, ħansemmihom kollha minar man nirringrazzja u kol il-Kunsil, l għennet il-Presidenza tal-Litwania u anki dik tal-Lussemburgu għal xol li għamlu anki il-fat li kienu tenaċi, kellom kapacitajiet perswaduna u kol u il-Komissjoni Ewropea għall appoċ li dejjem tatna f'dan ix-xogħol kollettiv li għamilna fil-kumitat tagħna. Grazzi ħafna. Eh, Maintenant, je donne, euh, je donne la parole de... Grazie ħafna tal-bicċa xogħol eccellenti tiegħek u issa naddi l-kelma l-Onorevoli Gallu l-Onorevoli Lopez Aguilar. Thank you, I just want to Grazzi, Signora President, nishtiq eh, nifra l-Onorevoli Griesbach, nishtiq eh, nejdila illi kienet eh, rapporter li għamlet il-xol taħħa passjoni, illi dejjem kienet lesta li tiddiskuti magħna u naħseb li jissa wasalna b'test għal test il-bilanċat ħafna li dak huwa fil-fatlan tal-Parlament Ewropew illi għanna test illi nistaw noqogħdu fuqu illi tassew jisħaq fuq il-prinċipju tal-presunzjoni tal-innoċenza u naħseb illi huwa test tajjeb u dan kien dan it-test eh, tant tajjeb kien possibbli biss għax rapport rapporter daqsek tajba. Grazzi ħafna, Senjura President. Jiena wkoll nixtieq uh, nirringrazzja lill onorevoli Griesback għall ħidma tagħha. Jiena segwejt il-preżentazzjoni tagħha b'interess kbir, partikolarment segwejt bir dak dwar dak li qalet meta tinqata sentenza in absenzja. Jina nixtieq inkun naf però eżattament x'kien il-kompromess li wasaltu għalih fuq dak is-suġġett. Jiġifieri meta tinqata sentenza in absenzja. Smajt fil-fard dak li qalet is senjura Griesbeck iżda ma kienx ċar biżejjed għalija. Jiġifieri qed nagħmel referenza hekk għal artiklu 5 tista terġa, sinjura, tejdinna xkien il-kompromess eżatt grazzi l onorevoli Aguilar. Issa, il-punt li jmiss huwa punt illi jaqat il-ħidma tagħna mal-ħidma tal-Kumitat Peti. Ma nafx ki sinjura Greenback tixtieq titkellem issa jew aktar tard. Iva mela wieġeb issa żewġ minuti jekk jogħġbok. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna l onorevoli Gall u lill-kollegi oħra li intervenew. Mela, fil-fatt eh, il-Sur eh, Aguilar rrit tweġiba fuq artiklu 8, mux artiklu 5, daku dak li tratta il fat li tkun tinqatat sentenza in absenzja. Mela, meta dan it-tip ta' eh, deċiżjoni li tittieħed in absenzja tista' tkun possibbli biss jekk il-persuna involuta tkun ġiet informata mill-kontenut ta' kif ħadd inqata' is-sentenza b'mod u manjera illi huwa jew hija tkun konxa u tkun taf eżattament kif ħatkun is-sentenza li tinqata dwara. Eh, fil-verità jkun hemm diversi sitwazzjonijiet fejn persuna suspettata torganizza it-titira tagħha u l-istati membri kunu rridu jinformaw lil din il-persuna illi jiġifieri hemm il-possibilità ta' appell, hemm ukoll aċċess għal avukat Dawn huma fil-fatt iż-żewġ kundizzjonijiet prinċipali, mbagħad ikun hemm ukoll il-possibilità ta' appell barra minn hekk. Jiġifieri nippruvaw insibu bilanċ bejn dawk illi jorganizzaw il-ħarba tagħhom biex ngħidu hekk ma jkunux hemmhekk preżenti u dawk li mill-banda l-oħra ma jkunux jistgħu jkunu preżenti minħabba raġunijiet